huwa il rapport ta' Garces Ramon Aġenda ġdida għal konsumatur Ewropew. Nad l-kelma l-rapporter għal erba' minuti. Grazzi ħafna, Sir President. Il-Kummissjoni Ewropea ippubblikat il-komunikat tagħha fuq l-Aġenda tal-Konsumatur Ewropew fit-22 ta' Mejju tal-2012 il-Kummissjoni ta' su internu l-ħarsin tal-Konsumatur għaddit b'unanimità fi 17 ta' Mejju tal-2013 dan kollu jiena kontent bissem ta' kollha voluti eh, biex ikkontribwew li jaslilna dan id-dokument li bla dubju se joti aktar sem lill-konsumatur Ewropew u l-assoċjazzjonijiet involuti wkoll fil-perjodu 2014-2020. L-erba għanijiet ewlenin huma u l-ewwel net it-tisħiħ tas-sigurtà tal-konsumatur. It-tieni li nżidu l-arfin tiegħu, it-tielet nżidu il-livell ta' ta' sem u r-raba wieħed li nadattaw id-drittijiet u l-politika ta' konsumatur fir-rigward ta' tibdiliet fis-soċjetà u l-ekonomija. Il-promozzjoni u l-ħarsien ta' drittijiet tal-konsumatur huma valuri fundamentali tal-Unjoni Ewropea. U għandhom is-seta wkoll jiġu eżerċitati tajjeb b'mod effikaċi fuq isma bażiċi bħal l-ikel, is-saħħa, l-enerġija, servizzi finanzjarji u diġitali, trasport, u telekomunikazzjonijiet. Bl-istess mod, il-ħarsin ta' data personali tikkostitwixxi kondizjoni essenzjali għal ħarsin tal-konsumaturi Ewropej. Informazzjoni tajba għal konsumaturi tnaqqas ir-riskju dim il-prodotti perikolużi u falsifikati, il-prodotti spekulattivi finanzjari u l-pubbliċità wkoll arriqa l-ħarsin tal-konsumatur ukoll Se tkun proċess dejjem, tibda mill-iskola. Il-kriżi finanzjarja attwali enfasizzat il-ħtieġa li nipproteġu u nħarsu l-konsumatur fl-ambitu ta' servizzi finanzjarji u kif kollok bankari. Il-konsumaturi jixtiequ proċess imparzjali u jeħtieġu wkoll aċċess għall-istrumenti meħtieġa biex jieħdu dak li huwa tagħhom bl-istess mod rridu wkoll ninkludu l-irwol tal-assoċjazzjoni tal-konsumatur floqsma kollha billi nadattaw il-miżuri legali u soċjali meħtieġa. Irridu nafavorixxu wkoll korroborazzjoni mal-istituzzjoni pubbliċi u jrid jinħol ukoll reġistru ta' Assoċjazzjoni Ewropew. L-aġenda qegħdin nippreżentaw hawnhekk qiegħda fl-aħħar fażi tal-merkat tas-suq eh, digitali li taħtieġ ħarsien għal konsumatur ukoll is-sigurtà ġuridika kif ukoll garanzija tad drittijiet tal-konsumatur fuq livell ġenerali l-konsumaturi Ewropej issa għandhom sfidi oħrajn pa' globalizzazzjoni tas swi, id-deregolizzazzjoni, id-digitalizzazzjoni tal-ekonomija, kif ukoll ix-xuħija tal-popolazzjoni għal daqstant il-Kummissjoni trid tqis il-miżuri kollha li waslu għal ħolqien ta' mekkaniżmu ta' reparazzjoni kollattiva fuq medda komunitarja. Kif ukoll informazzjoni affidabbli komparabli u aċċessibbli għal konsumaturi. Eh, meta tikber nqas ta' gwaljanza huwa meħtieġ li nkunu aktar solidali. Għal daqstant il-kontratti ta' ipoteka fuq lejxin irridu sospiżi meta jieħolqu xkil ostakli fil-konfront tal-konsumatur bħal nejdu ħna l-qat kazijiet bħal dawn li solvutu permess ta' moratorja eh, naqis fil-pagi eccetera. fil seklu 21 fl-Unjoni Ewropea teknoloġija u il-GMOs irridu ikunu regolati kif suppost. Il-prodotti li fihom dawn l-affarijiet irridu jkunu tikkatjati kif suppost u meħtieġ ukoll li noffru protezzjoni aħjar għal konsumaturi aktar vulnerabbli bħat tfal, il-pensjonanti eh, u dawk diżabbli. Irridu ninsistu fil-ħtieġa li nieħdu azzjonijiet legali kontra l-prattiċi kummerċali u l-kondizzjonijiet kontrattwali mhux xierqa. U għonek nisqu fuq l-ħtieġa li nipproteġu l-konsumatur li ikun involut fi prodott finanzjarju il-qafas li jmiss 2014-2020 irrid jippermetti li nibbenefikaw minn finanzazzjoni bizzejiet biex niksbu l-annijiet li għanna qoddimna. Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazzi. Issa nibdew direttament bil-catch the eye. Nishti nħabbar però li għandi ħafna kellima li inkidbu. Nitlobkom eh, tirrispettaw il-ħin, se nkun rigorus. Is-sur kelli l-ewwel wieħed. <clears throat> Grazzi, President. Din hija kwestjoni importanti ħafna u importanti ħafna dak li kellu xjajt il-rapporter. Hemm żewġ affarijiet importanti ħafna. Hemm bżonn noħolqu fiduċa għaċ-ċittadini, fiċ-ċittadini. F'pajjiż bħal tiegħi, manki oħrajn, illi huma eh, eh, paressa għedin għaddej minn krizi, irridu intuhom il-fiduċa biex jonfqu iktar flus. E, u dana nistgħu nagħmluh billi nipproteġġu d-drittijiet tagħhom. Dan huwa importanti ħafna biex ikun jistgħu jonf ikun jistgħu jixtru affarijiet online. E, bej wieħed u ieħor 60% jibżaw jixtru online għax mandomx fiduċa fis sistema illi id-data tagħhom jista' jiġi rispettat. Hemm bżonn naħdmu fuq da għax issa bħalissa għaddejjin bil-regolament ta' data protection u għanna ruol importanti fuq dan biex ninkoraġġixxu l nies u ntihom fiduċa. U importanti ukoll najdu illi dan huwa proċess matul il-ħajja. Hemm bżonn beda meta n-nies ikunu għadhom żgħażagħ u, u javanzaw fl-età u dejjem iżidu din l-esperjenza online. Is-sur de Campos. Obrigat, signor President. Grazzi, President. L-ewwel net nifraħ lil kollega tar rapport. Aħna nafuhom il-kwistjonijiet klassiċi tal-protezzjoni tal-konsumatur. U importanti li nigarantixxu li il-prassi komerċali tkun leali u zgura u li tkun rintraċċabbli f'suq ta' 500 miljun e, problemi ġodda un batem il-krizi finanzjarja li titlob miżuri urġenti ta' protezzjoni kontra l-abus u e, illi, illi jimxu kontra il-konsumaturi liktar vulnerabli Hemm konsumaturi li qasir nexilhom jiftu kont tal-bank. L-implementazzjoni tad-direttiva mbagħad hija ħaġa li għad trid isir f'ħafna pajjiżi. U għaċari li l-intraprizi u mal bażi tal-ekonomija u għandhom jiġu protetti. E, konsumatur jiġi informatu edukat fuq il-drittijiet u d-dmirijiet tijaw u valur miżju tal-Unjoni Ewropea kollha. Grazzi. Issa sur l-Onorevoli Miranda, Signora Miranda. Grazzi del President, għonek nishti Nisħaq għal-kollega tijaj u n-negazzjaħt dan il-rapport, dan għed jaslenna f-moment f-waqtu, moment li fih nejdu għahna għonek f-Spanja għandek eluf ta' nis li huma affettwat mill kwestjoni tal-ipoteka, eccetera. U kif ukoll għal-miet ta' nis li huma affettwat minn dan il-prodott finanzjarju. Prodott finanzjarju li kif inti tgħid f'dan ir-rapport joħloq użu u abbuż da parti mill-entitajiet bankarji li huma raw tagħhom u ma qisux id-drittijiet tal-konsumaturi. Sa punt li għandek nies, għandek tfal, għandek anzjani li ma jafux jikbu jaqraw li iffirmaw kontratti u issa ma jistax jġibru il-flus tagħhom. Għal daqstant inti tista' torbot fuq din l-onorevoli Umli. Thank you very much and the next speaker is Mr. Ferreira. Grazie, Sur Ferreira. Grazie, President. <clears throat> Em premessa eh, sbagliata illi ija illi iktar ma nitħlu fis-suq intern u iktar ma jkonna agenda liberali u iktar man, ma jkunem kompetizjoni, iktar ikunu protetti dritti tal-konsumaturi. Ma fil-fat, mu iċek jiġri. Fil-fat jiġri illi il-liberizzazzjoni u l-privatizzazzjoni ed toħloq dannu eh, l-enerġija, l-konsumaturi, trasporti u, servizi servizzi finanzjari. Eh, il il-ħsara saret lil konsumaturi anki bil-politika kommerċali u agrikola. Eh, Kien hemm skandali kbar <clears throat> u anki skandli, skandli fuq il-likel. Eh, eh, hemm bżonn għal daqstant nwaslu għal imġiba biex inbidlu r-realtà jekk irridu verament iddefendu l-konsumatur flok ma inqarqu bihom billi intuhom informazzjoni falsa. Is-Sinjura Seknolova. <clears throat> <coughs> Grazie. Issa qed nitkellmu fuq il-politika Ewropea protezzjoni tal-konsumaturi illi huma imsieħba importanti u l-priorità tagħna għandha tkun speċjalment ir-rispett ta' regoli preċiżi, però hemm bżonn anki niżguraw illi s-sistema jaħdem sew f'termini ta' operatività tal-organizzazzjonijiet tal-, -organizzazzjoni, tal protezzjoni tal-konsumatur, ma dak il-prodotti għandhom karatteristiċi partikolari, kwalitajiet u ma nistawx li diskriminaw. Irridu niġildu u kol kontra prassi eh, inġusti. Eh, Fir-rapport hemm referenza għal regolament <clears throat> fuq l-użu ta' ċerti teknika eh, ta' protezzjoni tal-konsumatur u importanti li ninsistu fuq dan il-punti. Grazzi għal ħidma li, in, li saret fuq dan il- fuq dan il-rapport. Grazie. Il-konsumatori Ewropej għandhom sfidi oħrajn qudiemhom anki mħabba l-kriżi. Eh, aħna fl-Unjoni Ewropea rridu f'kull każ niġildu kontra dawn il-prassi. U hemm bżonn anki nappoġġaw il-organizzazzjoni tal-produzzjoni tal-konsumaturi. U fuq dan hemm referenza għal fatt li u importanti li niprotuġġu u rinformawhom il-konsumaturi u jinnaqbel. Hemm bżonn inżidu l-informazzjonijiet li ntuhom u anki irridu noħolġu bir-Reġistru Ewropew. Jien appoġġa l-idea illi E, e, li għal-bazi tal-rapporter l-ewel net għanna naħsbu fuq il-ħala fil-prodotti tal-ikel għalix design miljun e, ta' ikel jintrema fl-Unjoni Ewropea. Situazzjoni komplikata u l-ħidma ta' għana li nieħdu deċiżjonijiet korretti. Grazzi għal ħidma li saret minnaħat tal-kollega fuq l-agenda tal-konsumaturi f'kontest bi ta' faqar li dejjem tiżdiet u kondizjoni soċjali eh, hemm diffikultajiet ta' aċċess għas servizzi bażiċi u prodotti rridu nżommu f'moħħna il-drittijiet tal-konsumatur u li mhumiex rridu niżguraw illi eh, eh, nissodisfaw il-bżonnijiet l-iktar bażiċi bżonn natu priorità għall-inforzar ta' dawn il-regolamenti eh, eh finanzjari fuq il-banek per eżempju għandhom impatt importanti għax inkella l-konsumaturi li għandhom diffikultajiet eh, finanzjari għandhom problemi bis-self eh, <clears throat>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 Nixtieq nitkellem dwar li. interessi Huma it-tfal u żgħażagħ, speċjalment dawk li l-aktar li huma esposti għal riklami immirati b'mod speċifiku għal dan il-fenomenu għandek studju tal-2001 li skontu it-tfal mhux faċli għalihom li jitrattaw reklami bħal dawn għaliex huma ma jifmux li dawnu mkunu reklami. U din hija problema. Hawnhekk irridu nipproteġu li żgħażagħ ukoll minn riklami ta' prodotti li jagħmlu ħsara bħal ngħidu aħna tabak u l-alkoħol. Irridu nagħmlu riformi biex dawn jiklu prodotti binqas melħeċċen. Perez. Gracias, Presidente. En primer lugar, felicitar al... L-ewwel nifraħ l kollegi tagħna ta' dan ir-rapport meħtieġ u f'waqtu l-Kummissjoni għandha aġenda ambizzjuża snin li ġejjin. Il-konsumaturi Ewropej għandhom qudiemhom sfidi ġodda bħal globalizzazzjoni tas-swi, id-deregolizzazzjoni finanzjarja kif ukoll id digitalizzazzjoni tal-ekonomija fost l-oħrajn. Aħna rridu nkunu ambizzjużi, rridu nirreaġixxu mal-ajr. Issa rridu natwaw il-miżuri li għanna fl-agenda. Nafu li f'dawn l-20 sena mill-ħolqin tas-suq wieħed il-ġitlazzjoni fuq l-iżvilupp ta' su zviluppat ħafna aktar malaj mill-ħarsin sigurta tal-konsumatur. Umbat eh, għammu sfidi ġodda li għandhom xjaqsmu ma' teknoloġija, l-modell ta' konsum insostenibbli u l-isklużjoni soċjali. Irridu insaħħu il-qafas ta' protezzjoni tal-konsumaturi, speċjalment dawk il-konsumaturi l-aktar vulnerabbli. And for concluding remarks: Mela sabiex nagħlqu issa nagħti il-kelma lill-Kummissarju Seneta. L-agenda tal-konsumaturi u l-istrateġija komprensiva tal-konsumaturi nfasla biex tqiegħed il-politika tal-konsumaturi fil-qalba tal-azzjonijiet tagħna għanda tinstaħaq sabiex jintlaħqu il-benefiċċja l-partit kollha interessati anki lil dawk li huma eh, jieħdu sib l-infurzar il-konsumaturi u n-negozji. F'dan il-kontest jiena nixtieq nirringrazzja b'mod partikolari lir rapporter l-Sur Garces Ramon u l-Shadow Rapporters u kol għal-ħidma tagħhom. Il-rapport li jintom ressaqtu juru li għandu linji gwida ta' valur kif aħna nimplementaw anki niżviluppaw b'mod aħjar l-aġenda tal-konsumaturi fis-snin li ġejjin. Jiena nilqaw kol il-perspettivi li jeżistu bejn istituzzjonijiet u anke l-kompromess li jintlaħqu kif ukoll il-Kunsill li adotta rezoluzzjoni eh, importanti ħafna f'Ottubru li għadda fuq l-importanza ta' approċ komprensiv għal politika tal-konsumaturi, kontribut essenzjali għal ħidma essenzjali tas-suq waħdini, tas-suq intern aħna għanna 56% tal-GDP li jirrappreżentaw kol konsumaturi tani u anki nistaw najdu l-konsumaturi meċ s-suq. Kif nistaħaq fil-rapport, aħna ser nirristruturaw l-azzjoni tana madwar l-erba pilastri tal-agenda tal-konsumaturi intejbu s-sigurta tal-konsumaturi, nsaħħu l-arfin tal-dritti tal-konsumaturi permess ta' informazzjoni, edukazzjoni kif ukoll appoċ l-organizzazzjoni tal-konsumaturi. Kwistjoni prinċipali biex intejbu l-infurzar u anki redress u anki naraw li konna politika eh, tajba l-konsumaturi li fetwa u li eh, tamel tajja pal-bidla fis-soċjetà u li tolqot ukoll is-setturi kollha u l nsaħħu l-efficienza ta' dawn it-tipi ta' politika f'dan il-kuntest jina nil-qabmu partikolari li il-Parlament identifika setturi essenzjali ta' servizzi finanzjali, servizzi digitali, l-enerġija kif ukoll it-trasport. Ir-rapport ukoll jinsisti fuq iż-żew sfidi ewlenin li nilħu l-ħtiġijiet tal-konsumaturi vulnerabli u anki biex nersqu lejn aktar xejrit eh, sostenibli ta' konsum. Membri onorevoli dan ir-rapport juri biċċar li aħna naqblu ma l-importanza essenzjali namlu politika tal-konsumaturi tilħaq riżultati tajbin għal-ċittadin Ewropew. Għalek u aktar importanti f'dan l-istadju f'dan iż-żmien fejn bosta mill-konsumaturi jinstabu f'diffikultà. Għalek ma nistawx ninjiraw il-fat li ta' sekwitu ma' l-konsumaturi li ma il-konservaturi ċittadini tagħna jiltaqgħu jaffaċaw dew problemi fl-Unjoni Ewropea għalhekk l-inizjattivi mniżla f'din l-aġenda importanti li jilħu eh, u jkunu ta' benefiċċja l-konsumaturi. Fil-bidu tal-2014 il-Kummissjoni ser tressa rapport fuq l-implementazzjoni tal agenda tal-Konsumaturi lill-Parlament Ewropew. Sabiex nagħlaq nixtieq nisħaq ukoll il-Kummissjoni ta' prezza il-rapport ta' valur li ħolo il-Parlament u li ser ikun kontribut ewlieni attenzjoni għal xor tal-Kommissjoni fiħdan il-politika tal-konsumaturi. Grazzi. Ja, komissar, herzlichen Dank. Grazzi tas Kommissjoni. Grazzi għal dawn il-kommenti ta' konklużjoni qabel ma ngħaddu issa l-punt li jmiss fuq l-aġenda tal-lum. Jina nixtieq nagħmilkom nagħmel naħabrilkom eh, punt ieħor